Għalhekk iridu soluzzjonijiet aħjar imma ma ristgħux ninsew l-ispejjeż involuti. L-iktar ħaġa importanti fl-ekonomija għandha tkun il-benesseri ta' il-ħajjet tal-bniedem għax inkella in-natura se taħdem kontrina u tirribella. Għalhekk l-risoluzzjonijiet huma tant importanti li aħna dotajna jina votajt favur il għaliex dan huwa kompromess tajjeb min-naħa għaliex aħna minnaħa nistaw xorta jkollna riċerka xjentifika minnaħa l-oħra qegħdin waqfu sa fejn nistaw id battija ta' animali qed jintużaw tu dawn l-esperimenti grazzi ta' Now, Mrs. Cizeli. Grazzi sta' senjura Cizeli Bix tispjega l-vot, dispeċini eh, ħabba l-istorbi li fl-isfond, jgħid president Colleagues, will you be uh, quiet as you leave? Kollegi kħeġobkom zob musiket e kif toħorġu mill-kamra. Tinjura Kejli fid-dik. Suċer, id-direttiva Ewropea dwar il-testjar fuq l-annimali mill-1986 kienet teħtieġ reviżjoni u aġġornament u jiena minix kontenta li permess tal-proposta ġdida il testjar tal annimali u sofferenza ta' dawn l-annimali xorta huwa possibbli imma jina vottajt favur għal tliet raġunijiet. L-ewwel netax dan it-testjar huwa biss possibbli meta qed nitkellmu dwar il-ħajja tal-bnedmija, kustjoni ta' dinjeta umana u l-dritt tagħhom għas-saħħa kif ukoll trattament xira għalhekk din id-direttiva ser jittuża inqas annimali fit-testjar ukoll u t-tielet ħaġa l-annimali involuti ħajkollhom kondizzjonijiet ħafna ħjar u l benesser tagħhom ħajkun imħares ma taħjar. Tamma ovvjament li qudiem ma nkunx bżonn nużawhom. Xejn. Ja, vielen Dank, äh, Herr Präsident. Der Schütz von Tier. Surjar. Grazzi, ħarsin tal-animali xi ħaġa li Tasseb ħafna nisma dwar l-Ewropa. Jiena verament kontent li Sinjura Jikle nexxila wara negozjati intensivi li tejjeb il-kondizzjonijiet fuq l-annimali u li jista' wasalna punt fejn dan it-tessjer jista' jsir biss jekk hu assolutament neċessarju jekk m'hemmx assolutament alternattiva u rtu kun hemm ċertu kondizzjonijiet speċifiċi biss fejn dawn jista' jkun permess hekk ankunu qegħdin ħarsu l-annimali u jkun hemm libertà ukoll ta' riċerka għal darba issa għanna livello li ta' ta' protezzjoni madwar l-Ewropa issa jridu naraw jekk l-Istati membri ser jimplementaw din id-direttiva kif suppost u f'waqta. Grazzi, Surjan Nozzi. Grazzi, Signor Presidente. Grazzi, jiet is-Sur Antonjazzi. Jidirli illi fuq dan il-suġġett delikat l-bidlu tal-użu tal-annimali għal fini xjentifiċi qed sibna kompromess bejn it-tiġiet ta' riċerka u l-użu tal-annimali kif ukoll il-benesseri tal-annimali li qegħdin jintużaw jew li ser jintużaw għal anijiet xjentifiċi. Għalhekk jiena votajt favur dan ir-rapport tas-Sinjura Legel. L-istess ħin jiena naqbel li l-Istati Membri huma obbligati illi jwettqu din il-leġilazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif suppost u li jużaw fejn jistaw metodi u strateġijiet esperimentazzjonijiet differenti. Grazzi. Thank, you. Mr. Wojciechowski, I can't see. Mrs. McGuinness. Grazzi, Signora McGuinness. Grazzi, Chair. Jina nishtiq nifraħ li Signora Jegel ta' xola fuq dan il-kwistjoni ta' testjar u l-użu tal-annimali jina votajt favur għaliex naqbel illi din hija l-iktar soluzzjoni pragmatika għal problemi li kellna biex indanġurnaw il leġizazzjoni tal-1986. Jiena naħseb li dan huwa punt importanti għal benessiri tal-annimali kif ukoll għal um, tkomplija tal-riċerka fl-Unjoni Ewropea. Aħna ma qegħdin sogru illi ħanwarbu dawn ix-xjentisti li lin minn xtutna fejn hemm inqas kontrolli taħt ta' riċerka. Għalhekk waqt li aħna rridu nħarsu l-annimali ntejbu il-ħajja tagħhom u li eh, meta jiġu żgħat esperimenti, rridu naraw illi wkoll riċerka xorta tista' titkompla. Dejjem qed ngħidu rridu nħeġġu illi nħajru l-iżżażaħ illi jitlu fil-qasam tax-xjenza li jkollna aktar innovazzjoni. U ma jfessirx da ma jħobbux l-annimali, jfessir janna bżon nħarsuhom u nistgħu nieħu kompromess tajjeb dan il-leġiżlazzjoni. Sur kira minuta. Grazzi. Jiena votajt favur dawn il lini gwida integrati biex indrizzaw il-problemi ta' qatt fl-istati membri. Mistess istess waqt kull soluzzjoni għandha ddaħħal il-dimensjoni ta' kwalità Sur Parroza għal il-bira illi għajnem postijiet eh, vojta ta' xol ta' eh, li ta' xerba' miljon ħafna minnhom kienu meħtieġa eh, ċertu ħiliet. U ji aħna rridu sistema ta' monitoraċ ta' postijiet ta' xogħol disponibbli illi ikun jista' juża l-ħiliet. Sur Kilan, jieti President, għadna ma l-estajniex il-tuġġet tal-benesseri tal-annimali jina jetim nizel fil-lista biex titkellem fuq il-punt tal-impjegi ġifiri jek fil-kas, stanna minuta sa' biex nlestu dan l-ewel. Sir Roder? kif l-interpretu pronunċa ismi, skużawni ma stajċ narfu. Votajna favur dan il-rapport għal esperimenti tal-animali għaliex hemm ħafna argumenti importanti xirridu nieħdu in konsiderazzjoni, per esempio, min jgħid li drittijiet tal-annimali huma aktar importanti is-soċjetà però t il qudiem Anka l-medicina tagħna rridu niksbu aktar suċċess u rridu nsibu dejjem aktar kura għall mart hija kwistjoni li nippruvaw niksbu bilanċ. Għandu jkollna opportunità biex insibu aktar kura għal kull tip ta' mart. Naħseb li rapport jilħaq il-bilanċi tajjeb u bekk naħseb li kulħadd għandu jivvota favur. U naħseb li dan juri wkoll it-ħassi prinċipali dwar drittijiet tal-animali, grazzi. Pirillo. Grazzi, ċer. Nishtiq nomen dikjerazzjoni. dal-rapport kontroversjali u protezzjon tal-animali li tintuża għal fini xjentifiċi votajt favor għaliex jidher li li huwa test bilanċat e li proteġġa l-annimali mingħajr armi jkomprometti r-riċerka xjentifika. Il-ftehim jisħaq fuq il-fatt li riċerka fuq l-annimali għanna namlu għammek fejn mux ma tistax ti proċedi permezz ta' sperimentazzjoni xjentifikament eh, soddisfaċenti. Il-regola jaċara stablixxi kriterji għat trattament tal-annimali għall-użu xjentifiku u jagħti mandat lill istati membri sabiex jiżguraw il-numru ta' annimali li jintużaw fil-proġetti ikkun imnaqqas kemm jista' jkun. Mingħajr dan ir-rapport inutli nirrepetu illi l-Ewropa dejjem għandha aktar bżonn ta' riċerka xjentifika. Grazzi. Thank you, and I'm Mrs. Harkin. You have the floor. Grazzi, Parkin. Ni. Najt proset li l-dakolla li provaw il-ħu bilanċ kompromess dwar testijiet tal-annimali, infatti il-moviment dwar id-drittijiet tal-annimali jilħaq il-kompromess fil-test, naħseb li test se wassal għal benefiċċji dwar il-benessri tal-annimali u se jippermetti wkoll ir-riċerka fil-mediċina li tkompli fl-Ewropa u nittamaw illi se jkun hemm trattamenti dejjem aktar effettivi. Il-kompromess li ħaqna l-lum huwa wkoll pass importanti ħafna biex ir-regolamenti dwar l-Unjoni Ewropea dwar trattamenti tal-annimali jiġu armonizzati u nasib li dan huwa importanti. Hija wkoll tweġiba u maħna illi wkoll tpoġġi limitu sakemm annimali jista' jissaporti l-uġieħ. Takula, jekk jogħġbok? Grazzi. Jiena votajt favur dan ir-rapport tal-jegle nemmen illi huwa importanti illi aħna wkoll fil-Parlament Ewropew għandna nivutaw b'dan il-mod. Bla dubju huwa importanti wkoll li wieħed iżomm f'moħħu li din il-proposta tirrappreżenta il kompromess tajjeb ħafna bejn il-ħtiġa li jkun hemm riċerka fil-mediċina kif ukoll il-benessri tal-annimali. Minkejja dan, irridu nippruvaw insibu alternativi oħrajn li mhumiex testijiet fuq l-annimali, pereżempju testijiet ġenerali li għandhom isiru f'kondizzjonijiet tajbin u jillimitaw sakemm huwa possibbli l-uġieħ li jibgħatu l-annimali huwa sfida kbira għalina li anka nerġgħu immorru lura d-direttiva l-antika. Irdu però nagħmlu l-aħjar minn tagħna biex nimplementaw id-direttiva l-ġdida u nassiguraw li l-benessri tal-animali jiġu rispettati. Imma wkoll fl-istessin ir-riċerkaturi tagħna jkollhom il-possibilità li dejjem jipprogressaw u jimxu l-qudiem. Grazzi, President. Jiena kontra. Illa għaliex il-projbizjoni li ma tippermettix l-embryonic stem cells din mhijiex permessa lam il-Kummissjoni laqas minn Parlament, din id-direttiva hija li kulħadd jassumi r-responsabilità tiegħu. Aħna lesti li nirrestrinġu l-użu tal-xadini fit testijiet imma ma rridux u l ħajja tal-bniedem. Bekk rridu dejjem insibu alternattivi differenti, testijiet differenti. Sfortunatament, meta kont qed nisma' diskussjonijiet ma naħsibx li kont qed naqbel ma' kulħadd. Il-kellim li miss jek joġbok? Grazzi ħafna ċer. Napoġġa soluzzjonijiet li inħarsu l-annimali użati għal anijiet xjentifiċi. Nasab li soluzzjonija bilanċata tajjeb illi tmur id fit mal-ċiviltà tal-lum. Ivvutajt favur imma kont kontra l-amendi kollha. U din hija dikjarazzjoni tiegħi ċerga ta' ħafna. il kellem li misek joġbok? Grazie ħafna, ċer. Jina votajt in favur fil-komitat il għaliex nemmen illi L-affarijiet iridu jitjiebu fil-ġejjeni. Ħasba dwar il-fat illi il-ħarsien ta' l-animali fl-Ewropa sfortunatament mhux jagħti jilħaq standard zola fl-Ewropa hemm proċeduri aħjar li nemmen li jistgħu jiġu użati biex niksbu riżultati ma mingħajr ma nikkawżaw ħsara lill annimali u naħseb li fil-ġejjeni għandna niżviluppaw dawn. Huwa importanti li ikollna dawn ir-riżultati għal kura tas-saħħa tal-bniedem imma fl-istess ħin ma nistgħux noqogħdu nweġġgħu l-annimali fil-vojt u għal xejn. dwar il-politiki dwar l-impjegi, għanna l ewel kellim. Il-kwestjoni ta' l-impjegi fil-qafas Europa 2020 qed nagħmluhom f'kontest ta' kriżi ekonomika li ħaj kollhom impatt fuq is-suq ta' xogħol snin ġejjin. Il-kriżi preżenti turi li m'għandniex mekkaniżmi sabiex eh, niġġieldu l-kriżi emżon illi ikonna koordiment tal-politika ekonomika Ewropea. Il-krizi kol saħqet il-rabta bejn l-ekonomija tassu u xogħol fis-Stati Membri. Għal daqstant l-sforzi tal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħtu penna ħjar sabiex u kremmin investiment favur tkabbir ekonomiku sostenibbli, nifacilitaw l-ħolqien ta' posta xogħol sostenibbli l strateġija għandha ta' kollha soċjali u ekonomiku ġdid grazzi għal koordinament bej politika strutturali u dik ta' Fil-fatt jekk ridu niżguraw effettività ta' dawn l-orientamenti politiċi ġodda bżonn ukoll napera b'mod aħjar sabiex ikun hemm anqas diżugwaljanzi ekonomiċi bej l-ċittadini differenti fl-Stati membri. Għandna periodu ta' programmazzjoni u strumenti futuri tal-Unjoni Ewropea se jkun istaw bekk jilabu l-wol kruċjali tagħhom. Thank you. Mrs. Mazzoni. Mazzoni, kieġbok? Grazie. Grazie, President, jina votajt favur. Għax jina konvint kemmi, kom konvinta kemmi komplessa din il-deċizjoni għalix xortu minni sodisfatta sa barra għalix tajna konnektar għalbina mod partikolari għadak nixaqsam naċċessa xoħla, zaza, huwa nisa specialment il-metodu tal-flessikurta biex niproteġu xogħol prekarju li hija qed taffettwa l-Ewropa kollha. Jiena ngrazzja x-xogħol li għamlu rapporter ah, minkejja eh, skadensi stretti li kien hemm. Eh, kien hemm ta' minna faħar ukoll tentattiv li wieħed eh, innaqqas u jistemplifika il-linji gwida tax-xogħol issa għandna erba' u li nindividwaw b'moċ-ċar l għanijiet illi l-Ewropa 2020 qed timira lejhom u wkoll li li nprovaw nżommu r-rendikont tal-żbalji li saru fil-modi li wasala dan il-falliment, parzjalment kien responsabbli falliment tal-anijiet tal-Ewropa f'dan ir-rigward u għalhekk qed naraw il-lat pożittiv fir-riżultat li għanna dan il-dokument, għalix għanna dokument għandu ċertu punti illi nistaw nfaħru biex nis u punti li stanejna l-izvilup ta' ċertu xol illi wasal għal diħarsin ta' drittijiet tal umanità u kol, mux bis sempliciment għet intuża biex wieħed jiex. Grazzi. Mr. Messaros, you have the floor. Kellim li, miss? ma tsaros, ma tantx fimt l-isem tiegħi tajjeb. Skużawni. Il-fattu illi stati membri Ewropej għad għandhom diffikultajiet minħabba l-krizi finanzjarja u jridu jħolqu l-impjiegi il-globalizzazzjoni u kollan darwa l importanti u għadin dejjem nintroduċi teknoloġiji ġodda. U importanti ħafna illi l-istrateġija ġdida dwar l-impjiegi tipprova tikseb bilanċ bejn il-problemi kontinwi kif ukoll l-isfidi li għandna fit-tul. Il-politika soċjali hija wkoll importanti biex titratta xi diffikultajiet li sta jkun hemm naqbel ma' rapporter li huwa ta' importanza strateġika illi it-talim fit-tul huwa importanti Nappoġġa ħafna dan l-approċċ ngħid proset lir rapporter grazzi. Mazzarro? Għanna il-pronunċa tal-isem tiegħek kif għadni kif għatilek, jek din hija pronunċa ħażina, għajdli kif tixtieq li nipronunċa lek ismek, Messarux. Messarux. Mhux faċli. Mhux isem faċli ma ħanipruvaw jitiċċer. Koslik, jekk jogħġbok? Grazzi ma kellekx problemi ti pronunċa l-isem tijaj. Nappoġġa l linji gwida għal politiċi tal impiegi il-settur ta' xol għandu jkun tant importanti għal politika ta' suċċess dwar l-ekonomija. Xol fit-tul u sostenibli għall-ekonomija joħloq prerekwiziti għall-ekonomija b'saħħitha. il-fatt illi għandek arar fl-Ewropa u diżastri naturali juri li għandek ħafna xogħlijiet li jistaw jiġu moħluqa relatati ma' dan. Għandek sistemi ta' drenaċ u sistemi ta' protezzjoni kontra l-arar u ma' tant importanti dawn għandhom ikunu għedin emmek biex jumbat ma' jkollokx ħafna spejjes minħabba l-arar. mil kriżi finanzjarja u l-bidu tal-rikupru ekonomiku, illi għal kem miexja bil-mod ukoll qed taliba tuq l-Unjoni Ewropea sfortunatament qed natwaw għad-dannu ta' l-impjiegi u l-ħaddiema. Din it-tendenza tmur kontra l-programm tal-Kummissjoni illi votajna għalih f'dan propju fl-Unjoni u l-programm 2020 illi jgħid li hemm bżonn illi tkabir ekonomiku tiġi komponjata minn inklusività. Din id-direzzjoni għanna l-integrazzjoni, l-orientament integrati li huma pożittivi fostom is-seba' wieħed li jsejjaħ l-istatament tal-Unjoni Ewropea sabiex innaqsu l-qatt strutturali permezz ta' azzjoni konkreta. Ix-xogħol irridu niftakru, jirrappreżenta il-pedament tal-sistema taljana fej l-artiklu wieħed jgħid li l-Italja jgħal Repubblika Demokratika bażata fuq ix-xogħol, imma il-xogħol huwa wkoll il-pedament tal-dinjità umana. Thank you. And now Mr. Kellam. Is-Sinjur Kellam jekk jogħġbok? Grazzi ħafna, President. Kifet? Nappoġġa dawn il-linji gwida integrati li, jintegr li jindirizzaw problemi dwar impjiegi fl-istati membri fl-istess ħin kwalsiasi soluzzjonijiet iridu idaħlu fihom id-dimensjoni tal-kwalità. Kif qal il-President tal-Kommissjoni Barroso, hemm 4 miljun xogħlijiet battala llum fl-Ewropa ħafna minn dawn jirrikjedu ħaddiema li jkollhom ċertu qabiltajiet u ħiliet Nitlob il-Kummissjoni li tuża mingħajr telf ta' żmien is-sistema dwar monitoraġġ dwar il-postijiet battala illi għandhom ukoll jagħtu konsiderazzjoni l-ħiliet tal-ħaddiema. Irridu nassiguraw il-kontinent tagħna jkollu ħaddiema b'ħiliet tajbin, neħtieġu wkoll ħafna kuraġġ biex innaħħu dawk il barrieri amministrattivi u l-ostakli amministrattivi għal l-SMEs. Il-kellem li jmissek joġbok? Grazie, Tisur Antoniozzi, jina votajt favuta dan il-rapport għaliex jina naqbel mal-approċċ għal-rapporter. Idli, jek ħaj jappoġġat naqis l-avvenamenti integrati proposta ħata tal-Komissjoni minna l-oħra xi ħaġa speċifika bħal din li qed naqis ta' objettivi komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropea m'għandix u ma tistax tmexxi l-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea u l-mod kif topera mhux se tkun eh, ta' kwalità tajba. Ħin minna mill-rapporter jgħid li jekk wieħed irid jiggarantixxi l-effettività tal-Ewropa 2020 u l- linji gwida effettiva wkoll wieħed irrit innaqqas il-distak soċ-ekonomiku bejn l-istati membri kif ukoll ir-reġjuni l-Ewropej, kif ukoll permezz ta' fondi strutturali u l-fond ta' koeżjoni. Jiena naqbel ma' dan, grazzi. Thank you, Mrs. Harkin. Grazzi, Harkin. Hemm kwistjonijiet dwar dawn il-linji gwida dwar l-impjiegi. il kunsilġ se jagħmel L-aħħar darba gost li smajt li l-Presidenza Belġana hija lesta tħares lejn ir-rekomandazzjoni tal-Kunsill ma nixtieq ngħid il-Kunsill huwa kruċjali li huma jaċċettaw ħafna mir-rekomandazzjoni eċċellenti li qegħdin f'dan ir-rapport, mod partikolari dwar it-tmexxija imtejba. Kulħadd jaqbel illi il-metodu miftuħ tal-koordinazzjoni ma kienx daqshekk effettiv dwar il-strateġija dwar Lisbona. Irridu nasiguraw li ikunem il-monitoraċ u l-evalwazzjoni u li dawn jirrispettaw l-anijiet ta' sena 2020. Rridu nassiguraw illi ikunem ukoll tnaqis fid-differenza bejn reġun u ieħor u finalment naħseb illi għandu jkunem il-kunċett u l-prinċipju ta' xogħol deċenti kif ukoll huwa mexi minn la Kellim li jmissek joġbok, Kuntenta sew li l-Kummissjoni Ewropea tagħti talba tagħha dwar il-linji gwida integrati għal l-Unjoni Ewropea għas-sena 2020 li aħna dottajna l-aktar fl-isfond tal-kriżi finanzjarja u ekonomika dan huwa pass importanti l qudiem huwa evidenza li ħajkun hemm impenn politiku impenn li wieħed jieħu r responsabilta biex is-suq tax-xogħol jiġi konsidrat mod serju. Imma dawn il-linji gwida huma koerenti u trasparenti li huwa ħaġa tajba ħafna. Għandna wkoll nillimitaw in-nuqqas tax-xogħol għandna niżviluppaw ir-risorsi ta' dawk il-ħaddiema li huma kwalifikati. Għandna wkoll niġildu kontra problemi bħal esklużjoni soċjali u l-faqar, nżidu n-numru ta' studenti fl-universitajiet. Għanna nużaw il-potenzjal sħiħ tal-industri tal tax-xogħol, għanna noħolqu xogħlijiet, impjiegi u nużaw ukoll l-investimenti għall-irkupru tal-ekonomija. U rridu wkoll inneħħu dawk id-differenzi li hemm bejn l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea kif ukoll id-differenzi bejn reġunijiet. Nittama illi il dokument l-Ewropa 2020 se jagħti il-riżultati li tant mixtieqa. Sinjur Hanel jekk jogħġbok. Grazzi, President. 30 um, snin ilu. Hmm. Ma' hemm 25% li eventwalment se jkun hemm 15% il-GDP fl-Istati Uniti baqa stabli fl-istess perjodu ta' snin. Imma fil-verità il jana ħafna piżijiet, ħafna taxxi, ħafna regoli, għanna ħafna regolamenti u burokrazija u amministrazzjoni. Għamel sens imma meta l-kompetazzjoni kienet edġija prinċipalment mill-Ewropa li ma jagħmilx sens f'pajjiż fejn qegħdin nikkoperaw ma' pajjiżi bħal-Indja u ċ-Ċina. Raġuni akbar għal konstituenti tagħna biex naraw l-orizzonti il-bot biex nibdew nerġgħu niskopru mill-ġdid dak li qegħdin jagħmlu pajjiżi oħrajn. Grazzi. Nixtieq nibda bl-aspetti pożittivi ta' dan ir-rapport u importanti ħafna naħseb li l-kol imexxu l-qoddim l-idea ta' lifelong learning għal ħafna żmien kellek biss il-ċans illi tagħmel eżami wieħed, pereżempju ta' 11-il sena jew aktar tard u li il-fuq il-ġenijiet tiegħek. Però fl-ekonomija fejn għandek ċertu setturi li jisparixxu kompletament. Huwa importanti li ċittadini tagħna jkollhom il-opportunità li jitalmu aktar fit-tul. Imma f'din il-Kamra nitkellmu dwar Ewropa Soċjali. Imma ħafna drabi hija biss ħajt li jagħti kollox jagħti il-verità. Għandek ukoll il-magna ta' il-kupru ekonomiku, ta' tkabbir ekonomiku, ejja nejnu mela l-intrapriżi żgħar Ejja, għom biex um, jibdew joħolqu l-impjiegi u bekk um, ikun hemm aktar prosperità. Nitkellmu sadwar il-sitwazzjoni dwar it-tritijiet tal-bniedem fl-Iran, Mazzoni l-ewwel kelliem. Alla parola. Grazie. Grazie President. Tlab li l-anticipaw il-votazzjoni fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kien hemm tliet sottoskritturi tal vot tal jiena votajt favur. Irrid nirrikonoxxi illi kont nistenna xi ħaġa aħjar. U kont qed nittama li jkollna xi ħaġa aħjar minn dal-Parlament. Kienet deċiżjoni bla dubju urġenti imma deċiżjoni wkoll impenjattiva. Urġenti sabiex insalvaw il-ħajja tas-Sinjura Axtjani. Impenjattiva għal parlament tagħna li aħna ma nistawx inkomplu nikkundannaw, nirrapportaw u nistigmatizzaw u nkomplu wkoll. Inżommu l-istess imġiba għal rigward ta' pajjiżi pal iran Jina nemmen illi l-Iran wera f'din l okkazzjoni arroganza kbira mhux ħażin mal-komunità internazzjonali u anka mal-istati membri u anka ma' l-istituzzjonijiet Ewropej huwa differenti dal-pajjiż għal kull appell. Is-sitwazzjoni llum inbidlet u hija aktar gravi għaliex fl-aħħar sena l-aġir tal-Iran mara l-ar mhux ħażin. Ukoll fl-aħħar sena rajna episodi illi marru kontra l-impenji tal-Iran fuq livell internazzjonali. Jina nemmen illi miżuri aktar riġidi u anka sanzjonijiet kontra tal-pajizi għandhom jiġu adottati minn stati membri individuali manka istituzzjonijiet Ewropej. Ma nistawx ikonna situazzjoni fejn ikonna relazzjoni diplomatiċi ma' pajis li ma jriċ jisma l-appell tal-komunità tagħna. Thank you. Uh... Grazzi esperjenza tiegħi fil-Parlament Ewropew Qatt ma kont naf li hawn maġġoranza daqshekk kbira dwar din ir-riżoluzzjoni kien hemm biss vot wieħed kontra u 22 astensjonijiet bekk naħseb li intom eh, ħaqtu l-għanijiet tagħkom wassaltu l-messaġġ li kontu qegħdin tippruvaw twaslu. Grazzi, President, ovvjament jiena appoġġjajta din u naħseb li tajjeb nagħmlu stqarri na mistqarri joħra b'dispjaċir da mhuwiex eh, każ iżolat iktar minn 300 mara ġew eh, maqtula b'dan il-mod u anka il-talliq fil-pubbliku għadu għaddej, anka dawk ta' minorenni. U anka li kena nirnexxu f'din ix-xewqa tagħna, dan ir-reġim żgur mhux se jinbidel. Allura aħna li għanna bżon namlu huwa l appoġġ mingħajr riserva ta' dawk il-propja nies fl-Iran u hemm miljuni minnhom sa mill-sajf li għadda li qegħdin jippruvaw illi jibdlu r-reġim preżenti b'wieħed li huwa miftuħ li mhux militanti u huwa demokratiku. U għanna nippruvaw ngħinuhom f'dan, grazzi. Is-Sinjura McGuinness. Grazzi Presidentu, jina nirrepeti il klim tijak u nifraħi is-Sinjura Mazzoni fuq il-xolta din il riżoluzzjoni li jiena nappoġġja u waqt dan ix-xogħol kollu li qed isir fi Strasburg huwa jiddispjaċini huwa l-iktar eh, l-iktar suġġett jiġifieri n-nisa mill-Iran li huma preżenti hawnhekk imma jiena kontenta eh, kont kontenta li nappoġġjhom u li niltaqa' magħhom ta' min jgħid li aħna rċifejn iżjed emails dwar il-kwistjoni dwar it-ħaris tal-annimali milli dwar din il-kwistjoni ta' ħajja umana. Jien nixtieq nagħmel din ir-rimarka għal dik li hi. Qed tajt il-kellima. Aħna qed nużaw din il-kelma in-nisa li jkunu eh, ikkundannati huma akkużati bil-reat ta' muħalleb, jiġifieri xi ħadd li huwa eh, kontra Alla, imma kull ma daw in-nies li jipprotestaw kontra dittatorja ġo pajjiżhom u li juru xewqa tagħhom illi eh, eh, jerġgħu l lura d-dritti tagħhom f'pajjiżhom. Iġvi aħna nappoġġjaw daw in-nies. Jiena personalment ftit nista' nagħmel imma l-Parlament fil-vot kbir tagħhom illum nispera li jkunu jista' dan il-Parlament ikun jista' eh, jitkellem. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Muscardini għandha l-kelma. Grazzi President, din ir-riżoluzzjoni eh, hija pass importanti għaliex dan il-Parlament jaf li f'kull azzjoni qed inkomplu ġlieda l-lum edin insalvaw il-ħajja ta' din il-persuna, ta' din il-mara, in kwestjoni imma u koll et u pass il-qoddim favur iktar umanità f'dan il-pajis. Importanti li dan il-Parlament juhu ta' deċizjoni deċiżivi fil-futur u anka l-klim f'din il-Kamra għandu għandu jkun definizzjoni lej dawk in-nies li huma responsabbli biex jipnipruvaw e, e, intejbu din is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż u kemm in-nisa kif koll irġiel illi għadhom ikunu vittmi ta' barbarità u affarijiet eh, feroċi U l-lum iwa dan it-tip ta' animal selvaċ li l-lum jgħat jaħdem eh, bl-iskuza ta' reliġjoni li fil-fat diġa eh, ikkundanna minar possibilità ta' maħfra. Ħajkunu jafu li jizmin tagħhom wasal biex jieqaf u għadna nkunu attenti ħafna biex ma jizdidux eh, vitmi f'din it-tip ta' soċjetà da' sek selvaġġa. Grazzi. Mr. Takula, you have the floor. Sur Takula. Sur President, jina votajt favur dan il-rapport. Jina nittama illi dan il-rapport salva lil dawn in-nies. Jina xifti ċettiku jina wis nibża li sistemi totalitarji bħal dawk tal-Iran mis-serja kas dan il-messaġġ aħna nibbaw nibatu. Ma dan kollu. Jiena naħseb li dak li aħna neħtieġu huwa illi aħna nibatu aktar messaġġi bħal dawn kontra ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Għaliex dan it-tip ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem aħna irridu inwafquhom. Irdu niżguraw illi e, drittijiet tal-bniedem jiġu meqjusa u dan ir-rapport jista' jservi bħala sinjal tal-impenn tagħna lejn id-difiża ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna dejjem irdu niżguraw li l-pożizzjoni tagħna tkun ċara, pożizzjoni kontra sistemi totalitarji biex aħna nkunu nistgħu għal darba darba l dejjem ngħinu biex dawn jebu. Sur Kelly, kif qed inti kienaw unanimità tal-vot illum dina xaġa sinifikanti jina votajt favur ir-riżoluzzjoni. L-ewwel net nixtieq ngħid illi jiena ma tantx naqbni protesta u qatt ma lbis flok bħal dan is-soltu. Iżda din il-proposta biex jiġi kastigat xaħat permess tal-mewt għal reat hija tant barbarika, tant salvaġġa, tant mhux proporzjonata U tant xi ħaġa li tqallani li jiena rrid nagħmel xi ħaġa. Jiena rrid ngħid illi totalitarjanizmu hija xi ħaġa li ma ċfada l-post għalija. nittamaw il-protesta tagħna hawnhekk illum ser it-tem darba l dejjem din is-sitwazzjoni hekk kera kif qal isul kellim 300 persuna diġà ġiet imħaġra dinja xi ħaġa tassew kera u rridu niżgura ma tiġri qatt iktar grazzi. Isur Kamal. Grazzi tassew. Aħna il-kol għana l-istess tħassib dwar din il-mozzjoni kif għal president il-riżultat juri sensazzjoni kbira f'din il-kamra hawnhekk f'kull partit politiku. Jiena mħasseb dwar dan il-fatt li dawn iż-żewġ nisa ma natawx proċess eh, ġuri legali. Huma meta provaw jimpjegaw avukati, l-avukati stess ġew persekwitati u mkeċċi għal barra mill-pajjiż. Aħna għedin naraw gvern illi ma jagħtix każ ta' demokrazija, gvern illi jinjora riżultati tal-elezzjonijiet. Umbat issawat l-nies u joqtol l-protestanti li jridu jaraw aktar demokrazija fil-pajjiż. Aħna rajna l-persekuzzjoni ta' nies ta' reliġjuni oħra. Jien nixtieq nitkellem dwar il-każ ta' Ibrahim Hamidi illi ġi akkużat ta' omosessualità ġi persegwitat għas sessualità tiegħu u din hija teba kbira fuq dan il-pajjiż ew nittamaw illi darba dejjem dan ir-reġim eh, ma jibqax hemmhekk. Pala viċi president responsabli d-drittijiet tal-bnidem u demokrazija jiena naqbel ma' suġġerimenti mal kummenti li saru. Jiena konċida tal-ġustizzja tal-Iran ftit ta' snin ilu kont hemmhekk preżenti jiena nista' nesprimi it-terror tiegħi f'din sitwazzjoni li hemm ġewwa l-Iran jan nittama li dak il-vot uniku kontra r-riżoluzzjoni kien żball. Nittama li kienet ħaġa unanima, surħanin. Grazie Grazzi tassew, Sur President. Revoluzzjoni Iranjana tal-1979 ċi darba ħana bħala avveniment epiku meta mqabbla ma' Revoluzzjoni Franċiża u l-Revoluzzjoni Russa tal-1970. Pal dawk ir revoluzzjoni dan ma mill-ebda rikonoxximent tal-prinċipju ta' sovranità u ġurisdizzjoni territorjali rajna l-assedju tal-ambasċata Amerikana anke fit-tieni gwerra dinija fejn kien hemm ideoloġiji li huma opposti huma qalu illi eh, kienu sejrin jirrispettaw id-diplomazija. Huma baqgħu għaddejjin kif bdew, ma tawx każ eh, tal-ebda mozzjoni ta' ġurisdizzjoni territorjali sponsorjaw il-milixa huma laqtu lil ċivili sa Londra u Buenos Aires. Aħna qatt ma stajna nkunu daqseb saħħitna biex nikkondanawhom. Jekk aħna ta' bilħaq irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' ġurisdizzjoni territorjali u d-demokrazija wara kollox. Jinta ma' dawk il-membri li tkellmu, sinċerament, dwar in-nuqqas ta' gvern rappreżentattiv fl-Iran japplikaw l-istess standards id-darba illi ġejja illi konna referendum fiħda l-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, sessjoni hija samalu għaw ser inkomplu fit-tlieta ta' għan nofsinhar, grazzi.